Good afternoon, everybody. I could use my... Il-wara nofsna li tajjeb sinjuri. Nista nuża l-martel tiegħi imma mhux hekk se nagħmel. Nilqakom lura nittama illi kulħadd kellu pawża tas-sajf mill-laqwa. Ew nadottaw l agenda tal-lum wara nofsinhar. Tajjeb wis adottajnija, grazzi l-avviżi tal-President nixtieq infakkarkom illi din il-laqa qed tixxandar live fuq l-internet. Aġġornamenti dwar ismiħ tal-kummissarji. L-aħħar ħaġa li naf i illi talbuni sabiex inżom eh, post fi djarju tiegħi għalla għal l-erba wara nofsinhar tal-konferenza tal-presidenti tal kumitati. U nittamaw ta' dak iż-żmien ikun nafu min ħajjiġi propost bħala kummissarju xi rwol x'porta fuq il ħajkollhom. Nittamaw li nkunu nafu dan nar l-erba. Din il-laqa straordinarja ta' CCC għanda solfi xi konfletti fost il-kumitati jiena fisem il-koordinaturi nitlob. U fuq talba tal-koordinaturi tlabt itri Bat Itri, il-president tal-konferenza tal-president tal konferenza tal president tal komitati u president tal-parlament u dawn il-kwistjonijiet kienu sabiex nizguraw li kunem rwol xira tal-protezzjoni tal-konsumatur fil-kommissjoni u dan jiġi trattat mod serju fih dan il-kommissjoni u biex nizguraw il komitat tagħna ikun involut fis smieħ dwar il-miżuri trasversali marbuta ma' suq intern, il-protezzjoni tal-konsumatur. U il-definizjoni ta' suq intern issa għanda xi bidliet ġodda fil-kompetenzi tagħha taħt il-mandat il-ġdid. Imbagħad xi punti oħra dwar setturi fejn aħna ħdimna flimkien mal-Kumitat Ekon, u oqsmoħra fejn aħna ħdimna mal-Kumitat ITRE, u oqsma dwar il-kummerċ intern. Dak kien aġġornament ċkejken. Issa, ek kif inkun naf, ma l-inkun naf, meta ser ikonna nasmieh, jew meta wis probabli ser ikonna smieħ, jiena ser narrafkom. Naf illi fl-moddi il-membri tal-komitat, ta' dan il-komitat, kienu involuti f'ħafna, ħafna laqat ta' smieħ naf illi dan jagħmel pressjoni kbira fuq id-djarji tagħkom sabiex tkunu tistgħu tattendu smieħ imma nħeġġiġkom sabiex tippruvaw, tippruvaw tattendu, tkunu preżenti għaliex hija parti kbira mir-responsabilta tal-Parlament, parti importanti immens. Ħames ilu jiena sibta xi ħaġa ta' sew ta' siwi meta stajt nattendi il-laqat, smieħ u stajt inqabbel eh, bejn il-kandidati differenti u bekk kont naf bej wieħed uħor xi sarfu l-kandidati. Iva, dwar il-laqat elettroniċi aħna kumitat bla karti xtiq infakkarkom u għandkom aċċess għad dokumenti permezz tal-applikazzjoni e-meeting. Nimmaġina illi l-kol ta' fubija, ma jek ma tafux bija, staqsu l-membru ta' sekretarja sabiex jatikom daqqatit. Forsi vera, tista' tkun ta' siwi illi jkun hemm xi ftit ta' taħriġ dwar din l-applikazzjoni ġdida. Tejt il-President, minuti tal-laqa li għaddiet. Tal-laqat li għaddew, ġandkom xi mistoqsijiet? Le, approvati. Tajja wisq. Nistaw naħaddu bekk għal-voti. L-ewwel vot dwar id-delegazzjoni ta' setat lil koordinaturi. Naħseb illi l-koll tafu x'inhu dan huwa skont ir-regolu regola 205.2 ta' regoli ta' proċedura fejn il-President tal-Komitat ikun jista' jitlob laqgħa tal-koordinaturi u wkoll ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet fir-rigward tal-proċeduri tagħna u allokazzjoni ta' rapporti u rapporters u apparti minn hekk il-kumitat jista' jażel sabiex jagħti seta addizzjonali l-koordinaturi jekk ikun hemm bżonn. minnu favur din il-formalità. rridu nieħdu vot elettroniku. Ħorġu il-kards tal-vot tagħkom, tgħid il-President. Minu favur. Fadal 21 persuna. il Tivvota. Fadal tlet persuni li għadhom ma votawx. Votazzjoni mal-waqa. So that's 25 għanna 25 favur 3 kontra. U bekk dan il-vot jaddi. Issa naddu għal vot dwar l-approvazzjoni tal-profil lingwistiku. Nixtieq ngħidilkom illi hija l-intenzjoni tagħna nippruvaw kemm jista' jkun ikonna l-akbar kamra ħalli ikonna profil lingwistiku sħiħ ġifir 22 lingwa ikunu disponibli. Din hija l-intenzjoni tagħna tlab lis-sekretarjat nitlob lis sekretarjat sabiex jarġa jivverifika illi aħna neħtieġu 22 lingwa illi għandna l-membri illi jitkellmu il-22 lingwa. Iva, tkun xi ħaġa ta' siw jekk taħsbu illi m'għandniex bżonnhom kollha għarfuhom imma naħseb illi għandna bżonnhom kollha. Xi ħaġa oħra, jekk aħna naraw illi l-interpretazzjoni qed tingħata tiġi provduta lil membri ma jattendux ta' spiss il-laqa forsi huma l-uniku membru illi irridu jisimaw lingwa partikolari u ma jkun se jattendu il-laqa jistaw jarfu l-sekretarjat li huma mhux ħajattendu u li m'hemmx bżonn il-lingwa. Jiena dejjem favur li jkollna l-interpreti għaliex huwa importanti li l-persuni jkunu jistgħu jifmu dak li qed jingħad fl-ilsin tagħhom. Kollega Jokonsari, Iva, Jiena nafdak President, imma l-ġustifikazzjoni waħda mhux tas-soltu. Jiġifieri, jekk l-interpretazzjoni tiddependi fuq id-daqs tal-kamra le, mandux jiġri hekk għaliex aħna għandna proposti leġislattivi komplikati u nistgħu nitrattawhom f'mamar marżar u nistgħu nitrattaw oħrajn mhux daqshekk importanti mar akbar. jiġifieri dak il-prinċipju li semmiet il-President aħna irridu inżommu miegħu. Ħalli nkunu nistgħu nifrankaw xi ħaġa. U mhux naraw illi nkunu bidna l-kamra u mbagħad ma jkun bżonn l-interpretazzjoni kif qed tilkom jiena se nitlob illi aħna nintaqgħu fi kmamar kbar. Jina nemmen il-liva aħna neħtieġu 22 lingwa li xanna membri jew membri sostituti minn kull lingwa. Se nivverifikaw dan għat-tini darba. Issa, jekk il-problem, jekk il-komitati kolla jitolbu l-istess kmamar fl-istess waqt, e, hemmhekk tfetx il-problema. U jista' jkollna daqsxejn ta' konflitt. Jiena ħanitlob hekk ħanamel u Jiena Iva, nappoġġa illi intom tkunu tistaw tagħmlu l-punti tagħkom fil-lingwi tal li titkellmu għaliex Iva qegħdin nirrepreżentaw il-konsumaturi, il-konsumaturi irdu jkunu jistgħu jifmukom. Äh, bezüglich der Sprachen hinzufügen. Es geht hier nicht nur um die Mitglieder, die im Ausschuss sind, sondern auch um die Bürgerinnen und Bürger, die... Il-kollega Verheyen, jew l-aħħar punt dwar il-lingwi. Dawn huma laqat li jixxandru fuq l-internet. U bekk aħna maħniex nindirizzaw biss il-membri ta' dan il-kumitat jista' jkun illi hemm min qed jismana fuq l-internet biex iċ-ċittadini kunu jistaw iseguna huwa importanti li jkollna il-lingwi kollha disponibbli Aħna fl-elezzjoni hekk jedna, l-irdu rdu nqarbu lejn iċ-ċittadini rdu nżommu it-toroq tagħna miftuħa. Issa, it-naqis, it-faddi, frankar ma nafxu xideja tajba hawnhekk jekk aħna nalqu dawn it-toroq tagħna. Le, maħniex nitkellmu dwar l-frankar, imma qegħdin naraw jekk il-membri tagħna u mhix jużaw il-lingwi inti jekk fimtek sew qed illi tixtieq li jkun hemm interpretazzjoni fil-lingwi kollha anke jekk il-lingwa mhux qed tiġi mill-membru fil-kamra huwa punt differenti u nistgħu iva nikkonsidraw. Kif fil-bidu fisem dan il-kumitat aħna ħanitolbu illi jkollna l-ikbar kamra possibbli u jkollna 22 lingwa. Sinjura Mezzola. Grazzi ħafna nixtieq nibda billi ngħid nirringrazzja lilek tal-fatt li um, ser tagħmel kull sforz biex ikollna kull lingwa um, disponibbli f'dan il-kumitat. Um, Jien li f'dan il-Parlament ftit iżjed minn sena u qed ninduna li hemm ċertu ċaqliq biex il-lingwa Maltija tibda titnaqqas minn min xi kumitati oħra u l-punt li qed namelaw għamiltu fil-kumitati l-oħrajn. Naqbel kompletament ma dak li qalet um, Sabine għal fatt li dan huwa kumitat li għal Maltin huwa importanti ħafna ħafna fil-fatt ilu um, ilna bħala żewġ membri minn Malta minn sitta f'dan il-kumitat għal iżjed minn ħames snin u nixtieq ngħid ukoll li hemm ħafna nies f'Malta li jaraw dan il-kumitat il u laqgħad tiegħu um, minn fuq l-internet. Allura nixtieq ukoll li l-konsiderazzjoni tittieħed mhux biss għaliex hawnhekk um, għandna għandna terz tal-membri Maltin kollha f'dan il-kumitat imma wkoll għaliex hemm numru sostanzjali ta' ċittadini li jaraw kull laqa ta' dan il-kumitat minn fuq l-internet. Grazzi. Thank you. And I know that Malta is on the list, as Maltese is on the list. Iva, grazzi, il-Malti jgħat fil-lista ta' 18 il-lingwa saħan sitra. Natikom aktar tarif il-li għadun kem li għanna l-ikbar kamra li hija konfermata għalla għalej mis f'Ottubru u l-laqa fil-5 u 6 ta' Novembru. Il-laqa fil-17 ta' Novembru u l-laqa fil-3 u 4 ta' Diċembru Fallissa huma skedati għal kamra illi fija hemm 20 kabina u mhux 22. Ħanarġaw nitolbu għal kamri kbar u naraw x'nistgħu nirranġaw qed nagħmlu dak kollu li nistaw sabiex niżguraw illi aħna ikonna kemm jista' jkun lingwi disponibbli. Il-Latvjan u l-Estonjan ser ikunu iż-żewġ lingwi illi ma nistawx inkopru għom jekk ikonna kamra iżar. Forsi tikkomunika mal-koordinatur dwar din il-kwistjoni jekk joġobkom. Ejjew nivvotaw, ejaw nivvotaw dwar dan il-punt. Jekk joġobkom ħanifutaw dwar l-approvazzjoni tal-profil lingwistiku. Dan se nagħmluh permezz ta' votazzjoni elettronika. Fadal erba. Fadal tnejn, fadal persuna waħda. Proset. Votazzjoni taddi. Issa, għanna il-validazzjoni ta' rakkomandazzjoni tal-koordinaturi dwar kwistjonijiet pendenti għanna bosta dossiers fejn il-pozizjonijiet tal-ewwel qari ġew adottati fil-plenarja fil-mandat preċedenti u irridu bekk nibdew il-negozjati fi trilogu ħalli mex il qoddim dawn id-dossiers. Għandi l-approvazzjoni ta'kom ħalli nkunu nistaw meċu l-qoddim dawn is-seba dossiers pendenti kif rakkomandat mill-koordinaturi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Vot jaddi 28 favur u għanna. kena zewċ l-astensjoni. Issa votaw dwar il-budget. Nixtieq ngħidilkom illi dan il-proċess budgetarju kienet mhux tas-soltu, dan minħabba l-elezzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja l-rapporters, l-shadows, għal ħafna xogħol li kellhom xi għamlu fi żmien limitat Uħut mill-elementi individwali minħabba il-kalendarju tagħna kellhom jiġu votati permezz ta' proċedura bil-miktub. Dan mhux bħalma nagħmlu s-soltu. Għanna narġaw nikkonsidraw din il-ħaġa fil-ġejjeni għaliex ma tatinix bizzejet ħina diskussjoni eh, dwar il-budget u iva ek għalti rapporter dan mux proċess ideali imma minħabba l-elezzjonijiet minħabba l-parlament taqax u minħabba l-kalendarju sabiex niproduċu l-budget tagħna aħna kellna nimxu b'dan il-mod din id-darba. Forsi minħadem dwar dan il-punt dwar il-budget jixtieq jitkellem jew nkella nivvotaw. l Styler. Iva, grazzi President, grazzi l gruppi politiċi li xedow l ħadmu għatijeh. Jena kelli 15 biex nikteb l-abbozz. Minħabba il-kalendarju tal-elezzjoni, l-iskeda tal-elezzjoni, aħna ħdimna, jitfit, fejstajna, Koperajna fuq ċertu affarijiet kien ta' siwi uħut mill-emendi, fuq uħut mill-emendi, għana ma naqblu, ma stajniex nappoġġawhom, imma Iva, għandek raġu mija fil-mija. Issa naddiħla ser ikonna aktar ħin. Waħda mill-kwistjonijiet li jena xtaqt nres ilkom għalġejjeni hija l-kwistjoni tal-proġetti pilota. Għanna il-proġett dwar l-SMI e u l-Aġenda Digitali għal din is-sena nringrazzjakom uh, l-appoġġ sena nirringrazzjakom l appoġġ sena it-tieni linja budġetarja tal-proġetti pilota irridu narġgħu naħsbuha mill-ġdid u jkollna mod kostruttiv ħalli aħna noħorġu bi proposti li jissodisfaw rekwiżiti budġetarji u jiġu approvati b'suċċess President, dan kien punt dwar il-ġejjeni, kif nistaw naħdmu b'mod kooperattiv, ħalli nresqu dawn il-proġetti pilota li kun jistaw jiġu approvati mill-Kumitat tal-Budget b'mod inklusiv u nrotħaj lil dawk illi ħadmu sissa u jena iva per għana għad diskussjoni u anke għal vot. Grazzi. Sorry. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Așa cum pre, uh, prezenta și Catherine, sigur a fost... Lonorevole Grappini, Grapini, grazie, president. Kif kienet tgħid Catherine, ma tantx kellna ħin. Iżda jiena nixtieq nqajjem kwistjoni ta' prinċipju. Iena. ħdimt eh, fil dak li huwa budget bħala ministru U nemmen li importanti li sena d-dieħla namlu l-affarijiet mod ieħor, mod differenti. Nibdew bil-limiti li aħna rajna fl-istati membri, il-limiti vizavi l-SMIs u aħna neħtieġu bekk miżuri konkreti. Ħalli nsibu tarf tal-kwistjonijiet li għalina jidru problematiċi. Naturalment il-proposti tiegħi ma sawx jiġu inklużi fil-budget attwali, iżda nixtieq li d-darba li ġejja jkollna perjodu ta' diskussjoni itwal. Nixtieq li jkollna proġetti pilota ġodda jekk dawk l-antiki ma jaħdmux, dan ifisser illi aħna irridu nkunu innovattivi. U rridu natu titwila lejn il-problemi li jiffaċċjaw l-SMEs, aċċess għal fondi, aċċess għall akwist pubbliku, per eżempju, Ma sibniex tarfhom sissa dan kollha għal daqstant. Irridu naħdmu b'mod aħjar mal-Kummissjoni u wkoll irridu naħdmu b'mod aktar pragmatiku dawk li huma miżuri li aħna rridu nadottaw ħalli jkollna miżuri illi fid-dinja reali jipproduċu effetti tangibli. Grazzi. Move on to the vote then. Nistgħu bekk nivotaw tgħid il-President. Għandna vot fi blok Minu favur. Fadal 10 membri xivutaw. L-ICR l-web tal-ICR Iva favur kontra tista' tagħmlilna sinjal? Tajja fwis, grazzi. Votazzjoni maluqa. Erba u tletin. Tletin favur, erba kontra lebda stensjoni. And there's oral amendment by the rapporteur first. Anna menda bil-fom rapporteur. Everybody happy with the oral amendment, we vote that by show. Kulħat kontent b'emenda bil-fom, jek kulħat kontent ollu idejkom. Din l-emenda bil-fom di emenda numru wieħed. So the first part of the amendment has fallen. L-ewwel parti tal-emenda taqa, għaliex l-emenda bil-fom għaddiet, imma rridu nivvotaw dwar Il-bqija tal-emenda, minnu favur. Minnu kontra? Ma taddix. Emenda 2 ta' A, emenda 3, minnu favur. Kontra? Emenda 4, favur. Kontra? 5, favur. Taddi tajt il-president, emenda 5 minnu favur kontra taddi. 3-4-5 jaddu. L-aħħar vot dwar l-abbozz ta' opinjoni hekk kif ġiet emendata. Fadal ħames kollegi biex jivvotaw. Votazzjoni maluqa 28 favur, 4 kontra. Lebda astensjoni. Tajjeb wis. Grazzi. Avvizi dwar il-laqat illi imis. Il-laqat li imis tal-komitat ser jibdew fit disa u mbagħad fit-tlieta ta' war nofsinhar nhar l 4 24 ta' Settembru, il-ħamis 25 ta' Settembru. Għandna l li tibda fid-disa illi wis probabbli fiha se nivvotaw. Il-laqa li kienet skedata għat-tlieta ta' wara nofsinhar wis probabbli m'hemmx għalfejn issir. Tajjeb wis fimtuni? Meta nkunu nistgħu narfukom dwar ismiħ tal-Kummissarju kol. dan sa namluħ mill-aktar fis possibbli. Issa inkomplu bil-laqa in kamera l-ebda ġurnalisti prezenti, l-assistenti u staff il taqaw ma' direttorat ġenerali, direttur ġenerali François Lebej.